Sitting. Il-seduta hija miftuħa, il-minuti tal-bira u il-tekst adottat edin disponibli għaw xaħat jixtieq jikkommenta fuqhom mid-dera le mela għalhekk il-minuti